Okay, everybody, we want to maximize the time available. L-ħodwa tajba il-kulħat, tajt il-President, irridu nibdew mill-ewel għanna il-punt fuq l-agenda numru 10 għal darboħra nati merħba lil Mario Draghi di darba għal rapport annwali ta' l-ISRB. Mbatt wara xie żewġ kalmiet minn Mario naddu għal xi ngħaddu għal sim ta' opinjonijiet. Illum Mario Draghi hija taw fil-kariga tiegħu ta' chairman tal-ISRB. Jiġifieri kjoġobkom dirieġu il-mistoqsijiet tagħkom u l-kummenti tagħkom fuq dan is-suġġett. Di kienet fuq tal-batana li kun hawn separazzjoni ta' rapportar bejn ir-roles tal-ISRB u tal-ECB. Mela, grazzi ħafna Mario. Grazzi, Signora Cher. Onorevoli membri, jiena kontent ħafna li għedt f'qudiemkom dal-komitat illum biex nippreżenta l-ewwel rapport annwali fuq l-attivitajiet tal-ISRB li intom kollha rċevejtu kopja tiegħu u li qed jiġi publikat waqt li qed nitkellem issa. Fir-rimarki tiegħi llum ħan jiena ħanoqgħod il-bot milli nirrepeti il-kontenut tar-rapport u minflok ħan nifoka fuq tliet punti prinċipali tax-xogħol tal-ISRB f'din l-aħħar sena illi iżomna wkoll ħajżomna wkoll bħafna xogħol fil-futur qarib Dawn huma il-verifika ta' riski sistematiċi, it-tieni il-ħolqien ta' qafas b'saħħtu makroprudenzjali fih dan l-Unjoni Ewropea u żviluppi strutturali fuq medda ta' żmien medju fuq is-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Innarmajn inqas minn sena mill-ISRB eh, tat avviż illi il-riski ta' sistemi finanzjari tal-Unjoni Ewropea ħajkunu sistematiċi wara l-perjodu ta' stabilizzazzjoni fuq l-azzjoni tagħna mill-Banek Ċentrali u istituzzjoni taħra fil-bidu ta' dis-snin ta' dis-sena iktar reċenti kien hemm punti ġodda ta' volatilità u inċertezza volja daw ma kienx l-istess livelli ta' Novembru 2011 għandna sfidi fundamentali fl-opinjoni tiegħi daw jinkludu kontaġġju limitat bejn l-Istati membri ma tal-Unjoni Ewropea, promozzjoni ta' strateġija makroekonomika li flimkien mal konsolita fiskali tappoġġja it-kabbir u zzit l-aġġustamenti ta' kompetitività li għandna bżonn biex nifacċaw l zbilanċi ekonomiċi fir dan l-Unjoni Ewropea li nindirizzaw dawn l-isfidi b'mod deċiżiv u sostenibbli huwa prerekwiżit għal biex aħna jkollna sistema iktar b'saħħitha kapaċi li tagħti fuq livell sostenibli is-servizzi finanzjarji li għandna bżonn biex jappoġġjaw l-attività ekonomika minn punt di vista makroprudenzjali miżuri bħal daw jinkludu implementazzjoni ta' mekkanizmi kredibbli għal rikapitalizzazzjoni u ristrutturar ta' banek fejn bżonn u it-tieni li ntejbu il supervizjoni bankarja u risoluzzjoni tagħhom fuq livell Ewropew. Fil-passat li SRB iffoka fuq il-ħtieġa li l-awtoritajiet nazzjonali Ewropej kollha biex jaġixxu biex jagħmlu dan flimkien baġla ambizzjoni u bimpen sħiħ biex jissalvagwardjaw l-istabilta finanzjarja illum jien qed nirrepeti din is-sejħa waqt li fl-aħħar waqt li wkoll nifhem li saru sforzi sissa fiħdan il-kontest wiesa ekonomiku finanzjarju, il-sistema finanzjarju qed tibqa' tiffaċċja sfida għall aġġustament biex tindirizza l-isbalanċi akkumulati mill-passat. Għal-banek il-progress diġa sar fuq diversi fronti imma għad baqa xisir. Għal settur finanzjarju oħra u importanti illi riformi internazzjonali fuq livell Unjoni Ewropea id-disinjati biex jitejbu s saħħa ikunu implementati bis-sħiħ u li noqogħdu fuqhom. Dinja kwistjoni li ħanniġi għalija aktar tard li jessarbija mħazba fuq żewġ aspetti fuq dawn l-aġġustamenti bankarji. L-ewwel dan għandu jsir b'mod ordnat biex jappoġġja it-kabbir ekonomiku mingħajr infixklu il-fragilità tas-suq u l-pożizzjoni ta' oħrajn fis-sistema finanzjarja. It-tieni il-grad ta' ġustament ippjanat mis settur bankarju tal-Unjoni Ewropea fis snin li ġejjin irid ikun suffiċjenti biżejt biex jagħti fiduċja fil-saħħa tal-balance sheets bankarji. Dwar l-ewwel punt, data u surveys uffiċjali mill pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed juru ċertu stabilizzazzjoni ġenerali fil-kondizzjoni finanzjarji fil-kondizzjoni finanzjarji fl-ewwel parti ta' dis-sena. Imma il-problemi reċenti li kellna dan l-axħar juru l-inċertezza li jem fil-kondizjonijiet finanzjarji minħabba ir-rabta li għandhom mas saħħa tal-balance sheets bankarji tal-Unjoni Ewropea. U anka b'dan bħala riżultat ta' dan il-konnessjoni diretti u indiretti bejn dawn il-balance sheets u l-vulnerabilitajiet sovrani. Dwar it-tieni punt, hemm bżonn jkun hemm monitoraġġ mill-qrib u verifika sistematika u dan huwa kruċjali dwar dan li jessarbi talbet l-imsieħba tagħha fih dan li jessfs, il-Supervizjoni Finanzjarja, il huma l autoritajt ta' supervizjoni fuq livell Unjoni Ewropea u Nazzjonali biex b'mod regolari jiġibru bejnietom e, informazzjoni eżatta ex ante mill-banek u minn imsieħba prinċipali oħra fis-sistema u jirrapportaw dan fuq l-ISRB. Il-Bord Ġenerali se jistudja dawn iżviluppi reċenti fil-laqa ta' ġunju. Issa permettu li ndur fuq ix-xogħol li qed issir biex nistabilixxu qafas kapaċi li jindirizza d-defiċjenzi l-qafas tal qabel il-kriżi fil-prevenzjoni u mitigazzjoni ta' riski sistematiċi tal-Unjoni Ewropea waqt li l-ISRB kien eh, kien l-ewwel pass neċessarju f'dan ir-rigward huwa vitali li niżviluppaw qafas makroprudenzjali b'saħħtu komprensiv kemm għall-Unjoni Ewropea kollha kemm kif ukoll għall-Istati Membri fuq bażi individwali. Kif indikajna fir-rapport annwali din dawn huma ta' priorità li SRB. L-ewwel biex noħolqu E, e, bażi solida għall-azzjoni preemptiva kontra riski sistematiċi u essenzjali niżviluppaw mandati makroprudenzjali kif ukoll odot fir-rakkomandazzjoni pubblika f'jannar li SRB sem iffukat fuq il-ħtieġa għal mandati makroprudenzjali definiti tajjeb għal l-autoritajiet nazzjonali biex jaġixxu jew fuq l-inizjattiva tagħhom jew bħala tweġiba l-parir tal-ISRB. Flimkien mal-dover tal-ISRB biex segwi dawn ir-rakkomandazzjonijiet l-ewwel rapporti tal-Istati membri qed juru l-progress li sissa iġi reġistrati u qed jistennew sal-tmim Ġunju taħt il-mekkanizmu tal-ISRB hekk seħ comply or explain lezzjoni importanti mill passati hija li mandati ta' stabilità finanzjarju sistematiċi ridu jkunu akkompanjati per, tal-mezzi biex naġixxu. autoritajt makroprudenzjali hemm bżonn jkollhom lodda e, li tkunu effettivi bħala politika biex jirrispondu b'mod preemptiv għal varjetà ta' riski sistematiċi li huma komplikati u li jinbidlu kull il-ħin kollu li jessarbi bħalissa taħdem biex t jispeċifika għat minimu ta' għodot neċessarji biex twetta politiki makroprudenzjali mal-Unjoni Ewropea. It-tieni huwa kruċjali biex nasigura ruħna li kwistjonijiet makroprudenzjali jiġu konsidrati fl-iżvilupp tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-settur finanzjarju minħabba l-impatt li daw regolamenti għandhom fuq inċentivi fih dan l-sistema finanzjarja. F'dan ir-rigward jien nixtieq insemmi ftit numru ta' biċċiet importanti fih dan il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea il li jessarb kienet qed issegwi. L-ewwel, l-abbozza direttiva għal regolament dwar il ħtiġijiet kapitali għal istituzzjoni ta' kreditu li jekk simsejjaħ CRD CRR. It-tieni proposta għal regolament ta' derivattivi OTC over the country, over the counter, Eh, kontraparti ċentrali u repozitorji ta' kummerċjali, dak li ngħidulhom EMIR, e IMIR. U t-tielet il-parti tal-proposta l-Omnibus 2 Directive illi t-konċenna regolament tas-settur tal-assigurazzjoni. Dwar li l-ekkim sejħ CRD, CRR, jiena kontent ħafna bil-progress reċenti li sar fil tal-Komitat kif ukoll mill-Kunsil tal-Unjoni Ewropea biex javvanzaw il-proposti li ħarġu mill-Komissjoni inqas minn sena ilu. Ix-xogħol tagħkom flimkien mal-Kunsill qed jagħti bażi tajba ħafna u promettenti għal ħolqien ta' strumenti importanti makroprudenzjali għall indirizz ta' riski sistematiċi fis-settur bankarju. Biex nejnkom u nejnu l-Kunsill fil-xogħol tagħkom fir dan is-CRD CRR li SRB bilkom f'Marzu u semma numru ta' prinċipi makroprudenzjali. Jekk joġobkom ikkonsidraw dawn il-prinċipi biex nassiguraw li l-awtoritajiet makroprudenzjali kemm fuq livell Unjoni Ewropea u livell nazzjonali ikunu mamr mamra sew b'mod fles, bat flessibli ta' ta' odot għal-futur. Ovvjament, diskrezzjoni biex insegu dawn il-politiki makroprudenzjali jeħtieġ koordinament effiċjenti bħala salvagwardja kontra esternalitajiet negattivi li jista' jkun hemm jew konsegwenzi li ma jkonniex kontroll fuqhom. Li SRB għall-est li ikollu rwol ċentrali f'dan ir-rigward u jaħdem e, u xogħol bħalissa għaddej biex nistabbilixxu Affas ġenerali għal koordinament ta' politiki nazzjonali makroprudenzjali mill jessarbi fejn dawn il-politiki jagħtu lok għal lekk sejħa spillovers materjali mal-frontieri kollha. Il-ftehim fuq li hemm majar kienu koll passi l-qoddim importanti fl-implementazzjoni tal-lezzjoni dwar il-kriżi minn dak il-lezzjoni li tal-limna mill-kriżi li jessarbi beda preparazzjonijiet biex iwetta il-ħidmiet assenjat li lu taħt li jar. Mill-perspettiva makroprudenzjali però nixtieq ngħid illi f'dak li ma li jessarbi li jemma jara ma tindirizzax il-kwistjonijiet imqajma mill-effetti possibli proċikliċi li jew jitħaffu jew jinafsu l-eligibilità kollaterali jew ħtiġijiet ta' tranzazzjoni suġġetti għal Central Counterparty Clearing. Flimkien ma daw ir-responsabiltajiet li jessarbit kompli teżamina jekk għandix tkompli b'dawn l-ħtiġijiet il-qafas regolatorju ġdid għall-attivitajiet ta' assigurazzjoni bħalissa tiġi finalizzata. Xi aspetti importanti għal dan il-qafas bħal qed niġu diskussati fil-ġranet li ġejjin bħala parti mid-diskussjonijiet li fih dan u dan il-kumitat bħalissa jinsab attivament involut li jessarbi huwa konxu li ħafna mill-kwestjonijiet li għandna pendenti huma rilevanti potenzjalment mill-punto di vista makroprudenzjali, speċjalment il-qafas ġdid regolatorju li kim se jaħsol 2 jista' jamplifika il-proċikliċità ta' balance sheet tal-assigurazzjoni u daġi rikonoxxut mill-leġislatur illi qed et jaħdem fuq diversi strumenti ta' politika xuħut minnom ta' natura makroprudenzjali biex nimmitigaw fatturi ta' proċikliċità u oħrajn. Huwa kruċjali dawn l-istrumenti ikunu disinjati biex jagħtu oġġettiv ċar u kredibli u l-interazzjoni tagħhom tassigura li l-istrumenti tagħhom għandhom l-effett intis. In Finalment, nixtieq enfasizza xi żviluppi strutturali għal medda medja ta' żmien. Plan illi nkunu nistgħu nifmu aħjar l-implikazzjonijiet għal ta' riskju sistematiku u nkunu nistgħu noħorġu wkoll b'rispons li jkun aħjar li joħroġ fis-sema finanzjarja aktar b'saħħitha. L-ESRB stati eh, attenzjoni partikolari kemm lis settur bankarju tradizzjonali kif ukoll dak hekk imsejjaħ shadow banking sector. Qabel nibdew nikkummentaw fuq l-iżviluppi f'dawn is-setturi, nixtieq ngħid xi kelmtejn dwar is-sistema finanzjarja kollha kemm hi. Din bħalissa dejjem ir-riforma regolatarja fil-partijiet kollha tagħha Lan ewlini ta' riformi bħal dawn ili jkollna provvista sostenibbli ta' servizzi finanzjarji għal bqija tal-ekonomija. Fl-Ewropa, il settur finanzjarju tradizzjonalment dem kien marbut mal-banek. Iżda, l-attivitajiet jistgħu issa jimxu għal partijiet tas-sistema li huma inqas regolati fis-snin li ġejjin. Dan seħ probabbilment minħabba r-riżultat tal-standards għall-attivitajiet għall-attivitajiet u entitajiet regolati u anka forsi bħala konsegwenza diretta tal-kriżi. Għalkemm żviluppi bħal dawn jista' jkun ta' benefiċċju għas-sistema, irridu nagħmlu monitoraġġ tagħhom sew sabiex nkunu nistgħu eh, nidentifikaw ċerta ehm, djufija mod partikolari dawk li għandhom eh, xaqsmu mal-arbitraċ regolatorju. Issa, meta dur lejn il-settur bankarju tinduna illi anka l-krizi finanzjari ġenita nindunaw kem kienem djufija fil-strutturi tal-banek. Għana bżon tranzazzjoni għal strutturi li kunu ktar sostenibli, pero il-banek u l-abilta tagħhom sabiex jagħmlu dan l-aġġustament ġi imxekkel minħabba swieq ta' kreditu li ma kienux siguri. Para riżultat, irridu nħorġu bi strumenti ta' fondi li jessarbi qed tanalizza dawn il-bidliet li qed iseħħu sabiex nassiguraw illi ma jkunx hemm konsegwenzi li ma kinux intenzjonati u sabiex nċerta rwieħna li ċerta djufijiet nindunaw bihom din id-dipendenza li dejjem qed tola fuq il-fuq secured funding qed iqajjem ċerta tħassib u qed iżomġ l-assi tal-banek lura. Qed noħdu dan il-kunċett wis lil hinn u fil-ġejjien jista' jkun li naqqas l-istabilità tal-fondi u l-istabilità tas-sistema u apparti mlek ħajnaqqas l-aċċess għall iswieq li mhumiex siguri fil-privat. Apparti minn hekk sorsi innovattivi għal eh, fondi privati għal banek bħal likwidità jista' jkollu implikazzjonijiet fuq il-livell ta' interkonnettibilità tas-sistema. Kif ukoll jista' jkollu impatt negattiv fuq il fuq meta jkun perjodi ta' stress. Issa, rigward il-shadow banking sector, l-istabiltajiet li sa joħorġu minn sistema ta' dan it-tip ġew murija permezz tal-kriżi finanzjarja l-attivitajiet marbuta ma' shadow banking kienu kontributur kbir tal-interconnectedness li semmejt. Direttament u indirettament huma wkoll iffaċilitaw il-żidiet sostanzjali li kien hemm fil-leverage ta' ċerta pajjiżi skont ir-rapport annwali li SRB diġa beda jaħdem f'dan il-qasam. Per eżempju, diġa identifikajna u għamilna niprofaw nagħmlu valutazzjoni ta', ta riski sistematiċi potenzjali li huma assoċjati mal-fondi marbuta mal-flus fl-iswi Ewropej. Dan ir-rapport daqt jiġi publikat mill-ESRB Occasional Paper u li SRB qed ukoll tifnalizza r-risposta tagħha l konsultazzjoni li ġiet imnieda mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Green Paper fuq shadow banking li kienet ippubblikata iktar kmieni din is-sena. Issa nħarsu lejn il-futur il- irridu nadattaw għal riski sistematiċi li huma assoċjati mal-shadow banking system. Għanna bżon u koll illi nifukaw motorizzontali orizzontali fuq il-natura ekonomika tal-attivitajiet finanzjari. Ġifiri nassiguraw l-attivitajiet illi seħħu permezz din is-sistema jkunu jinvolvu ċerta maturità u anka li jkunu jinvolvu ċerta maturità u anka mismatches ta' likwidità. Fil-fatt nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Finalment, jkun importanti li nassiguraw konsistenza globali u għalhekk li jkollna transpozizjoni kompleta u konsistenti fl-Unjoni Ewropea rigward rigward il-politika ta' inizjattiva, hekk kif ibilna fuq livell internazzjonali f'dan ir-rigward jessarbi fil-fatt eh, trid taħdem flimkien ma l-istituzzjonijiet u entitajiet tal-Unjoni Ewropea. Nixxin nikkonkludi billi nenfasizza li l-attivitajiet kollha li SRB u jien eh, l-attivitajiet tal-SRB li jien preżentajt hawnhekk dejjem qed jinvolvu l-appoġġ tal-istituzzjonijiet kollha u l-entitajiet kollha marbuta mal-SRB b'mod partikolari il-Kumitat eh, il-Komitat Konsultativ Xjentifiku u anka l-Advisory Technical Committee. U nisperaw li kollna kooperazzjoni tajba mal-tlet autoritajt supervizjoni Ewropej fil-futur. Ningrazzjawkom ta' din il-koordinazzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. <coughs> Thank you very much, uh, Mario. I'm, I'm sure that in the question... Grazzi ħafna. Naħseb, grazzi ħafna Mario, naħseb se jkonna mistoqsijiet li ħaj jirriflettu koll l-affarijiet korrenti li għaddejn kif inti jed fuq id-direttiva ta' tiġijiet din id-direttiva tal-Capital Requirements, il-Parlament għatat il-pozizjoni tagħha ta' tħafna ħtiġijiet ta' rapportar eh, bbażati fuq eh, eh, securities lending u koll kif ukoll l-informazzjoni li neċessarja biex nifmu il-shadow banking sector u nikkontenuh bħala wieħed mis-saqajn ta' da shadow lending, shadow banking lending, naħsbu jkun xira li naqbdu dik is-sieq fih dan ir-regolament tas-settur bankarju. Dan huwa parti mill-proċess tal-negozjar l-ewwel mis-sosjali għandi għalik hija minnant Pablo ħanieħu mistoqsijiet tnejn tnej Unbat jekk jogħġbok tkun tista twieġeb sewa il-ħin tagħna limitat. L-ewwel Pabla Pablo unbat it-tieni mistoqsija minn Liza. Mela ibda Pablo jogħġbok. Grazzi. Grazzi, Sharon. Grazzi. Sur Draghi tal-li fosna l-lum bħala l-ewwel għall-ewwel darba biex tagħtina rapport annwali fuq DSRB. isrb Kont qed titkellem fuq inċertezza u votalità illi illa d-dejja minn novembru li għadda. Jien naħseb issa s-sitwazzjoni ħażina ħafna u mistabli xejlum. Is-swieq huma nervużi ħafna u is-swieq ukoll qegħdin jikkastigaw diversi pajjiżi li qegħdin jieħdu diġà deċiżjonijiet ibsin sissa m'hemmx ġustifikazzjati, mhux ġustifikati li dan il-premium wasal livell istoriċi bħalissa eh, tella l-fuq sal konsolidament tiegħu u qed eh, jaqlaw qed jirrispettaw koll ir-riformi strutturali. Huma x'in eh, id-deċiżjonijiet ibsin kemm huma ibsin mhumiex biżejjed biex niggarantixxu stabilità finanzjari fis-suq. Jiena nixtieq insaqsi jekk is-swieq mhix qegħdin jikkastigaw tan-nuqqas ta' inazzjon ta' innuqqas tazzjoni fih dan il-Eurozone. Sur Draghi, jekk din astazzjoni forsi ix edha tikkontribwixxi għal risk sistematiku. Aħna għaddejna minn daw is-sitwazzjonijiet, esempio fil- l-ECB, il-Bank Ċentrali Ewropew, ħa azzjoni biex u da tnaqqas u riskju e, sistematiku tnaqqas. Sulda kif l-opinjoni tijek, x'għandu jsir, x'miżuri jizjet għandna nieħdu biex l-istituzzjonijiet finanzjarji kun jistgħu jaġixxu u b'dan il-mod jgarantixxu iżet stabilità fil-Eurozone. Grazzi. Għandna 11 il-mistoqsija fi żmien nofsija. Allura jien naħseb fil-fatt se jkolli noħodkom tlieta tlieta. U da fuq il-ECB u mhux fuq inti għandek id-dritt li ma twieġeb xejn li m'għandux xaqsam ma li li jessarbi. Eliza, grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna, Sur Draghi, tal-jal darbuħa insa fostna. hemm ċertu element ta' riskju fil-Ewropa u dan huwa eh, sel dan huwa dejn bankarju u dejn nazzjonali. Naf kif nistgħu naħdmu fuq u dan. Naf li ħaġa komplessa ħafna u f'dal kontest kif tista ta, kif tara r-riorganizzazzjoni ta' istituti, istituti finanzjari fl-Ewropa biex niggarantixxu protezzjoni kontra banek eh, self u protezzjoni kontra eh, id-dejn statali u kif tara definizzjoni tal-kompetenzi tal-ECB il-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni xirwol jista' jkollu f'dan. It-tieni, inti jina tajt ċertu ċerti zmerijiet, int kif tarom da fil-kontest tal-mekanizmu ta' arkitet il-mekanizmu ta' sorveljanza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, għandi żewġ mistoqsijiet fil-qosor. L-net eh, dan il-xol eh, għal immerkat sabiex wieħed janalizza riski fi Spanja il-banek qed jesperjenzaw Eh, problemi kbar u għalhekk huma interessati anka interessati anka f'dawn il-rakkomandazzjonijiet li jinta ma t taħorġu u kif jistaw implementawhom. Umbat fil-Financial Times eh, kien kienem referenza għall-Unjoni eh, Fiskali u ta' Transazzjonijiet u kienem anka proposta sabiex li kunem bank wieħed il-Sur Barroso donnu aċċenta din il-proposta laqħa għalek għalhekk xaqt insaqsik ehm, x'inhu l ti għaksa sabiex inti tillimita dan ir-riskju sistematiku. Grazzi. Naħseb kif tistaw taraw kif tista' tinduna aħna qed naraw qisek il-fonti tal-arfien fuq kull tip ta' informazzjoni, forse t tina xi informazzjoni fuq din fuq riskju sistematiku jek joġibok. Iva, grazzi. Jek ti permettuli. Nixti li wieġa bitlet nisqasit kollha flimkien għaliex sa ċertu punt it-tweġiba fija il-parti tkollha marbuta ma' dawn l mistoqsijiet ħanibda, ħanamel kem. Il-krizi finanzjarja bdiet erba snin u nofs ilu. Bidlet il-mod kif aħna naraw ir-riskju. Dan bidlitu b'mod eh, sostantiv. Hija fil-fatt ollit il- eh, l-ammont ta' kemm aħna nippruvaw nevitaw ir-riskju. Kollox beda mill-banek u s sistema bankarja. Il-livelli tal-kapital jew il-leverage ratios li kienu konsidrati um, e, adegwati sa dak iż-żmien u rew li fil-fatt ma kienu ekwi xejn. Ġifieri kien hemm l-ewwel round ta' rekapitalizzazzjoni eccetera. Imbagħad indirizza l-istati u l-livelli ta' dejn u deficit fil-budget. Livelli li qabel kienu konsidrati bħala sostenibli jew li tista' solvihom fuq medda twila ta' żmien, f'daqqa waħda ma bqgħux jidru sostenibli mis-swieq fuq medda twila ta' żmien kif semmejt. U medjatament l-ammont ta' żmien fih post tieħu xi tip ta' azzjoni b'daqqa waħda naqas bot drastiku. U azzjoni li tiġi mitlu dira nitolbu li l-gvernijiet jieħdu ċerta azzjoni. L-istess ħaġa beda jiġri fil-konfigurazzjoni taż-żona euro. Din il-konfigurazzjoni illi kellna dan l-aħħar bibet wara xar snin illi kienet konsidrata bħala sistema sostenibbli u jkolli ngħid hawnhekk illi mod konna nikonsidraw mod biopiku, issa indurajna illi le għana bżon nieħdu ċerta passi addizzjonali. Din dan huwa l-sfond ta' sitwazzjoni attwali. Issa dan din is-sitwazzjoni qed insaqsu x'għandha tagħmel li sibi. Il-punt hu tista' li sibi timla il-lakuna li hemm tal-qastazzjoni ta' minnaħat tal-gvernijiet fuq il-front fiskali, it-tuġiba jalle miex responsabilità tagħna mhuwiex fil-mandat tagħna li nagħmlu dan. Tista' li sibi timla il-vojt jew noqas tazzjoni li minnaħat tal-gvernijiet nazzjonali fil-front strutturali għal darbora tweġiba hija le il-dawn il-fond ma nafx jaqsmu mal-politika strutturali. Ħana sal għal-punt issa. Tista' li sibi timla il-vojt minħabba nuqqas ta' gvernijiet nazzjonali tweġiba għal darba ħrejja le. Għalek, x'nistgħu nagħmlu aħna? X'inhu l-pass li nistgħu nieħdu fil-ġejjieni u diġà diġà għettu fil-Parlament Ewropew waqt l-aħħar laqat fil-Parlament Ewropew kien li nikkjarifikaw fejn irridu naslu u x'azzjonijiet irridu nieħdu sabiex jaslu dak il-punt fi żona euro f'amont fi snin li ġejjin. Fejn irridu naslu? X'inhi l-viżjoni tal-euro li għandna għas-snin li ġejjin? U jina naħseb illi iktar ma nispeċifikaw dan il-punt malajr kemm jista' jkun, mela iktar ikun aħjar għalina. Il-kol tiftakru l-rwol tal-Unjoni Monetarja, tiftakru fil-li fil- illi fit-88 kien aħna fil-fatt edna xinu lan tana fejn irridu naslu l-kondizzjonijiet irridu nissodisfaw. Ek irridu nerġgħu nagħmlu din id-darba. X'kondizzjonijiet irridu nilħu. U dan sar importanti ħafna il-gvernijiet fil-maġġorità tal-pajjiżi jagħmlu li s-sitwazzjoni tagħhom hija daqs li wieħed qed jaqsam xi xmara qed jiffaċċja kurrenti qawwija immens u issa wasal f'nofs xmara u irrid se jkompli jiġielet. Il-problema li mhux qed jara n-naħa l-oħra ix-xatt għaliex hemm iċpar. Li rridu nagħmlu nneħħu dan l-iċpar. Il-kurrenti għadhom saħħithom ir-riħat ħajbqgħu b'saħħithom iżda għall-inqas titneħħi ċpar biex tara il- punt tagħha fejn trid tasal. Dan huwa lan li rridu li rridu jagħtu l-gvernijiet tagħna u mbagħad dan din il-perspettiva tista' tiġi tradotta fl-innaqsu il-risk aversions. Nista' jiena pereżempju nikkwota inċident li sara seħ kena diġa kollox kella pjan u d-dimna konna l-esti u mbat fit u design kena referendum danis illi fil-fat saqsa u mina l-rwol ta' din l-Unjoni Monetarja. Malli seħek il-rati ta' interess olew dramatikament u baqa għalina għal diversi snin. Sakemm l-rwol ta' l-Unjoni Monetarja reġaġi iċċarat. Issa qegħdin f'punt simili u naħseb illi għana namlu dak illi diġa s-sugġerejt. Issa, li tiċċara l vizjoni tiegħek importanti. Issa, l-kwistjoni li jmiss i kif ħa nikzbu din iċ-ċarezza. Naħseb illi l-ewwel pass li għandna nieħdu huwa illi naraw x'kien definit kif iddefinixxejna aħna il-Banking Union. Dak li qed nipproponi u li kollna kollox imsejs fuq tliet pilastri eh, li konna skema ta' depożitu Ewropea, eh, skema ta' fondi ta' riżoluzzjoni Ewropea u ċentralizzazzjoni ikbar fis supervizjoni tal-banek ħanej ċaġa fuq il-Resolution Fund, dan huwa tip ta' fond illi suppost jiffinanzja ir-riżoluzzjoni ta' banek li huma importanti fuq livell sistematiku. Jiġifieri meta jkollok bank li ġi Rizolt, inti trid iżomm eh, il-partijiet kollha tal-banek eh, li huma kruċjali għall-ekonomija jaħdmu jaħdmu sew pereżempju is-sistema tal-ħlasijiet. Meta wieħed irid jagħmel ġestjoni tal-riżoluzzjoni tal-bank għandu bżonn fondi u permezz dan din resolution fund tkun tista' tikseb dawn il-fondi. Dawn huma eh, dawn li semmejt huma tliet pilastri illi jistgħu jiġu sostanzjati fil-bidu. Sa ċertu punt dan iwieġeb ħafna mill-mistoqsijiet illi fil-fatt ehm, ġew mistoqsija lili. Dejjem jekk m'għandix nixtejjer żball. Grazzi ħafna. Wilfi xi kellem. Sabiex nifhem jgħid il-kelim, meta tgħid Ewropej qed titfittex qed tgħid tal-Unjoni Ewropea jew taż-żona euro. Sur Mario Draghi. Dawn huma problemi tal-Unjoni Monetarja, dawn huma problemi tal-Euro, mhumiex il-problemi tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Nixtieq infakkarkom tgħid il-President dwar Forever Port illi dal-kumitat għamel sentejn ilu u naħseb illi hemmhekk f'ċerta dettal tkellimna dwar kif tista' tagħmel din il-fond ta' riżoluzzjoni illi dan il-fond issa sar iktar popolari Nixtieq li, xkodan nixtieq li ċerta affarijiet li niproponu nagħmluhom namlu għam ma li niproponu għam mux jibqa għad jibqa għad jibqa Issa Isur Sven Gold u Marisa Mattias fost il-kellima. L-ewwel Dirk. Grazzi ħafna, Sinjor President. Dekxie Holding huwa dak li jifdal wara li ġinatorazzat il-bank Dexia. Kien hemm il-11.6 biljun euro is-sena l-oħra u issa sar bank ħażin biex ngħidu hekk. min jgħid illi l-ECB jsir bank ħażin f'xi snin oħra, però il-bank dek se diġà sar. Issa meta tkunsidra situazzjoni fil-Belġju tara illi rikapitalizzazzjoni tal-bank dek sjaħa ma nistax tevita, u dan xaktar xaj seħ mill-iktar fis possibli, iżda rikapitalizzazzjoni huwa hija meħtieġa u l-isma ta' Deksja fil-fat għamlu discharge lil President iżda deċidew u koll illi inaqsu l-isma 4.1 biljun u dan wasal ċajta kritika u għamlu biex jevitaw ir-rekapitalizzazzjoni. X'taħseb minn prezzi dwar dawn? Grazzi Mario, kellimni tal-li qiegħed hawn. U ovvjament importanti pala wieħed mir-rapporters eh, mill-pakket konsultattiv illi jgħetaw, rajt xamilt inti fuq l-internet u kolli ngħid li fil-prattika tiegħi kelli esperjenzi tajbin meta kelli bżonn naħdem eh, mal-ISRB fuq fondi leġislattivi u nirringrazzjak ta' dan għax inti għajjimt punti għaw tajbin dwar l-omnibus, per eżempju, u dwar il-self fuq muniti barranin. Iżda fl-istess ħin, ikolli ngħid li dan ir-rapport annwali nħoss li ku li huwa opportunità mitlufa, jkun ħares li rapport kont nishti illi nara viżjoni kompleta tal-stat tal-stabilta finanzjarja u riski eh, sistematiċi fil-makroekonomija mill-puntu di vista tal-ISRB iżda li taqra huwa rapport ta' dak illi għamiltu ma jiex konsiderazzjoni maħux l opportunità sabiex jagħti figuri u jagħti viżjoni kompluta ta' situazzjoni attwali. Jiena li xi insaqsi kieku ħatibdel dan u kiex ħatimxi lejn viżjoni tal-kompluta s-sena d-dieħla forsi tista' ukoll ehm, tagħti rapport bħal dan ehm, li kull rapport ieħor. Issa, komment ieħor dwar dekkja. Tara illi f'Diċembru ta' sena l-oħra Liba qalet li ħajkun hemm ħtiġa ta' rekapitalizzazzjoni ta' 3 biljun. Iżda issa ħajkonna nħallsu ehm, livelli ta' 9 biljun 4.5 diġa ġew allokati, iżda hemm eh, fwejt kbir li juru li hemm problema ta' kwalità u x'tista' tirrakkomanda sabiex nefitaw li dan din is-sitwazzjoni ma ġewx tiġri. Figuri jridu jkunu preċiżi fuq eh, kwistjoni daqshekk ta' importanza daqshekk kbira. Sra Grazzi ħafna, Sr. President, grazzi ħafna Sur Draghi, ħna verament grati li inti ġejt iżurna hawnhekk. Riski sistematiċi huma marbuta sew ma' kwistjonijiet oħrajn. Forsi ħajkolli ma' kwistjonijiet li noċqet ma' l-ICB u kol, u għadifiċi t-separa it-nejn. Għana nafu illi situazzjoni eh, attuali fil- fi żona euro hija diffiċli ħafna. Din hija marbuta ma' sitwazzjonijiet ta' dejn ukoll fil- fiż-żona Jew ħansibu soluzzjoni Ewropea kollha kemmi, jew inkella ħajkollna eh, nagħmlu ristrutturar tad dejn sovran mod partikolari fil-pajizi li qegħdin fil-, -pajiz fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. Irridu niddeċidu kif il-banek għandhom ikunu rekapitalizzati. Hemm ukoll f'dan il-każ ikun hemm pressjoni iktar kbira fuq is-swieq jew inkella ma nagħmlux daħ jkollna kriżi bankarja isek tiddeċiedi bejn żewġ affarijiet ħażiena tażel bejniethom ħafna kumpanijiet diġà għandhom il-problemi. Kien għandi diversi mistoqsijiet rigward il-likwidità tal-banek tal-pajjiżi individwali. Din dejjem kienet ir-responsabilità tal-pajjiż individwali. ħassas mistoqsija. Inti taħseb illi din il-forza, din il-centrifugal force għandha tkompli tkun eh, appoġġata u fl-istess ħin ikollna l-ECB u l-euro Grazie. I remind members this is questions not speeches and uh, I will remember you for next. Nix infakkarkom illi dawn huma mistoqsijiet u mhux diskorsi. Sir Mario Draghi l-ħagġa nixtieq nfakkarkom jew nifirħulkom ta' li ħriġtu b'dawn is t sentejn ilu. Forsi kuna irresponsabbli għax ma smajnikomx mill-bidu. L-ewwel mistoqsija hija dwar ir-rekapitalizzazzjoni ta' Dexia. Nista' ngħidilkom u għal din il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali supervizorji. Iżda, dak dal-każ jurina illi meta niġu affrontati minn ħtiġijiet drammatiċi sabiex nirrikapitalizzaw, jekk tħarsu lura lejn ir-reazzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali, tal-superviżuri nazzjonali, eccetera. di l-ewwel ma jagħtux l-importanza meħtieġa lil problema, mbagħad joħorġu bl-ewwel valutazzjoni, ma it valutazzjoni tielet ir-raba' u din hija l-esperjenza tagħna kull imkien il-pajjiżi kollha għamlu eżattament l-istess ħaġa. Dan huwa l-ar mod possibbli li inti taħdem għaliex inti tispiċċa f'sitwazzjoni fejn kulħadd jagħmel l-aħjar ħaġa iżda jieħu ħafna ħinu ħafna u jkun hemm ħafna spejjeż involuti. Għalhekk inżommu f'smoħħna li aħjar illi ta' xkultant tagħmel żball fil-bidunet milli tagħmel żball billi l-azzjoni tkun u jess. Irid ikollok il-valutazzjoni ikun aħjar illi tagħmel żball kbiri ma jkollok trasparenza qawwija milli ma jkollokx trasparenza u mbagħad tiskopri dan kollu b'mod meta jkun hemm ħafna konsegwenzi koroħ. Tini mistoqsija. Iva, nista' noħorġu b'interim report fuq stabilta finanzjarja. Ir-raġuni għaliex dan ir-rapport ġi maħluq kif kif inhu huwa li jifoka fuq ix-xogħol tal-ISRB u xol li l-ISRB e kienet involuta fih flimkien mal-komitati u mal-konsulenti. Mhuwiex valutazzjoni ta' situazzjoni kollha kemm però nistgħu niddu konsiderazzjoni suġġerament tiegħek. Grazzi. Issa, il-mistoqsija speċifika dwar bankja hija eżempju ieħor ta' dak li kont qed ngħid qabel. Issa, li qed nitgħallem minn dan kollu u li ċentralizzazzjoni ola fil-banek hija meħtieġa b'mod partikolari għal gruppi kbar sistematiċi u sistematiċi ma tfissirx biss gruppi transkonfinali għaliex kif rajna f'Bankja din hija mhix transkonfinali iżda hija sistematika menz Din il-lezzjoni allura li qed nitalmu minn l-aħħar mistoqsija mill-istajt nifhem kienet dwar xi se tagħmel l-ICB sabiex eh, ittaffi l kriżi bankarja. Jiena naħseb ġesemmejtu dal-punt. Aħna diġa għamilna ħafna f'perjodu qasir misra li rati ta' interessi, naqqasna ratios. Għamilna ftejm mal-Fed Amerikana. Ranġajna rigward l-LTROs wessejna wkoll il-kriterji tal-leġibilità għal eh, kollateral sabiex ikun instawratu nagħtu aċċess mhux biss il-banek kbar e kif ukoll il-banek ta' daqs medju. Dan kollu għamilnieh eh, sabiex inneħu problema waħda li kellhom il-banek. Problema ewlenija li kellhom il-banek is-sena li għaddiet, ġifieri nuqqas ta' fondi dan kollu huwa għabizziet għal banek sabiex jiddeċidu li jibdew eh, il-kreditu għal darbohra li bitweġiba hija le għax issa m'żewġ punti illi qed xejnu l-influssi tal-kreditu. L-ewwel punt, l-avverżjoni riski li nevitaw ir-riskju, il-banek mhux qed jagħtu kreditu il l-flussi ta' kreditu li osservajna f'diversi pajjiżi, fil-maġġoranza tal-pajjiżi, huma li huma minħabba li qatt hemm biża' mir-riskju, qatt hemm risk aversion għolja ħafna. It-tieni punt, l-ICB ma tistax Nistaw aħna fil-fatt nilqaw għal dawn is-sitwazzjonijiet li sibi ma tistax tilqa' lejn li huma ma nistawx nindirizzaw iż-żewġ kwistjonijiet ehm, li qed iwaslu għal nuqqas ta' flus ta' kreditu. Grazzi ħafna president U grazzi u koll tal-li għet li għandek eh, li għet li għanna nisimaw, li għanna nisimaw l-parlament li għandhom jisimawna eh, meta ħna nejdu xaħġa. Forse għanna nibatu itri l-Kunsil u l-Komissjoni sabiex l-om dan li intied dan minħabba l-numru ta' trilogi li palissa għaddejjin. Nishtiq u koll narfesizzaw dak illi inti għet dwar it-trasparenza. dan huwa punt illi zgur għandu bżonn jiġi segwit mill-iktar stati membri. Is-sitwazzjoni se sur Sinra Dresen u Arlene McCarthy Frost kelma oħrajn. Martha. Grazie ħafna, Sinjor President. L-ewwel mistoqsija xinu l-użu tal-stress test tal-banek. Issa li għadiet kena dawn l-stress tests u ma nunniex nidentifikaw u niprevjenu kazijiet bħal ta' bankja. Għalek, xtibta prezzijiet nistaw nistennew fil-ġejjieni. Tiri punt, il-banek spanjoli issa qed juru il-problemi li ħerġin mill-housing bubble. Għanna bżon 19 eh, 10 biljun fi rekapitalizzazzjoni minħajja fa responsabilitajt għal dal-kustjonijiet u għaliex għanna għaliex għanna nġelu il-nis li ħalsu taxxi ħalsu għall-izballi li ħadet il-sistema bankarja. L-Irlanda huwa eżempju illi għanna nħarsu leħ. Naraw il-dejn privat ġimibdu mibdul f'dejn pubbliku u issa l-Irlanda edha bażikament tiddependi fuq ħaddieħor. Alfreda. Alfredo? Grazzi, President. Dan il-problemi il finanzjari li għaddejjin minnom juru l-ħtieġa fuq li naħdmu fuq l-impatt anka f'dak li għandu xaqsam mal-bonds tal-istati nirreferixxek għal l-attivitajiet bankarji kif ukoll għall istituzzjoni ta' investimenti. Nixtieq nirreferi għal dawn il-mekkaniżmi ta' mekkanizmi makroprudenzjali f'dak li għandu xaqsam mal-turbolenza li għaddeja għaddej minna bħalissa. President Draghi, x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu iktar inċentivi, jew għalmenu għandna ma nagħtux zvantaġġi ir-riinvestimenti fuq medda ta' żmien medju u dak twil. Grazzi. Sur President, inti ma taqbilx fiku ma ħafna mill-ekonomisti illi eh, il-problema hija li il-kredituri u dawk li ddepozitaw il-flus kienet jiġbdu l-flus tagħhom lura. U għalhekk naħseb għandek il-figuri tal-ECB 34 miljun mill-Greċja depositi fl-Irlanda il-Greċja waqgħu b'2%, il-Ġo Franza u l Franza telaw 6.3%. Għanna u koll eh, l-Italja li mandom xfandi għall iskemet taħħam, un batem 1.4 biljon u 6.7 biljon, x'nisa natu protezzjoni għal dawn il-safe depositors jekk ir-riskju mhuwiex kopert mill-iskema ta' depositu minħabba devalwazzjoni, għalhekk kif nistgħu nipproteġu dan id-default, un -falliment, u pan ma għal sur klient jekk eh, għanna din is-sistema fej għati fallu l-banek. Punt interessanti ħafna. The uh, uh, stress test uh, Mela, la darba dan stress test jitlesta f'Ġunju Eh, din is-sena u kellna wkoll stress test eh, ftit iktar minn sena ilu. Walek naħseb li għal darbohra dan juri illi kollaborazzjoni ikbar trid isseħ bej il-supervizjoni nazzjonali u l-mekkaniżmu fil-qasam tal-banek. U jekk tippermettuli, Nista' ngħid li ċ-ċentralizzazzjoni ikbar tas superviżjoni hija importanti naħseb li fil-każ tal-bankja u oħrajn jurina kemm hu bżonn już dan. Fil-fatt huwa probabbilment iktar faċli li nimmaneġġjaw il-komunikazzjoni jekk id-deċiżjoni tkun waħda aktar ċentralizzata. Naħseb din hija l-lezzjoni illi nistgħu nitarmu minn dan. U mbagħad it-tieni mistoqsija tagħkom. Hija relevanti. Għalfej qed inkomplu nużaw il-flejjes mit-taxxa biex nerġgħu nirrekapatilizzaw il-banek u nimlew il-ħofor illi qed iħallu eh, deċiżjoni ħżina fis-settur privat. Aħna t-naraw il-regolament ta' prudenza hija ta' tweġiba għal mistoqsija tagħkom u l-idea hija li jkollna rezoluzzjonijiet li jitħadmu illi bażikament ikollhom żewġ għanijiet l-ewwel nett li qatt ma nużaw iktar il-flejjes mit-taxxa sabiex insolvu l-entitajiet sistematiċi. U mbagħad li anke naċċertaw li ma nesperjenzawx għal darboħra il-tfixkil eh, li kien hemm fis-sistema ta' pagamenti aħna eh, konna qed niddiskutejna qasam li intom sentejlu bħala komitat eh, proponejtu għal dan il-qasam u naħseb il-tweġiba tinsab f'din l-iskema ta' depożitu u anka li jkun hemm supervizjoni tal-banek. Jekk nerġa' naraw is-sitwazzjoni preżenti, ħafna mid-drabi jridu naraw ser jiġri eh, f'każ illi il-banek qed jaħdmu b'dan il-mod tkun utilized, jiġifieri qed naslu mbagħad għall-insolvenza u fl-aħħar mill-aħħar il-kreditur mhux qed jieħu l-flus l lura. Bażikament aħna skoprejna illi jekk l-insolvenza ma tkunux kontrollati bi kriterju ta' riżoluzzjoni, dawn isiru sistematiċi, jinfirxu iktar u kriżi bankarja lokali issir waħda sistematika. U naħseb li din hija raġuni ewlenija għalfejn il-gvernijiet nazzjonali għażlu din it-triq, e, e, e, mhux kollha però. Il-deċiżjoni minħat tal-gvern hija dejjem jekk din u ser toħloq problema sistematika jew le u jekk ma jkunx il-każ il-gvern ikopri anka lil dawk li kollhom l-istma' it-til mistoqsija tagħkom imbagħad. Jekk hemmx regolament regolament prudenzjali aħna rridu nkunu konxi illi jekk nintroduċu forse qed nistanka nsara f'din il-mistoqsija f'miżura naturali li ġiet diskussa kienet illi ikun hemm eh, risk weight mingħajr riskju illi jiġu allokati għas sovereign bonds. U aħna rridu naħdmu b'attenzjoni kbira b'mod partikolari fit tfassil fit twaqqif anka istituzzjonali illi aħna għandna fiż żona euro. Il-mistaqsija vera hawnhekk hija x'wassal għal din id-djuffija f'su illi eh, tradizzjonalment kien meqjus bħala l-iktar wieħed sigur flassi differenti. U nerġgħu marru lura għall-ewwel raġuni kellna l-kriżi finanzjarja, fiskali, eh, dik strutturali u aħna ma nasibx li konna kritiċi bizzejiet qabel ma tħana f'din il-kriżi finanzjarja u issa dan żied idjufija fis-swieq kollha, inkluż dak tal-bonds. Fuq il-self, il-grants mill-banek, nisa nagħti tweġiba. Li sibi ser ikompli isellef lil dawk il-banek li jkunu għaddej mis-solvenza. li kunu għaddej mill likwidita Tleġi matilu, aħna konna affaċċjati f'sitwazzjoni sabiex nissospendu erba banek Griegi mill- uh, operazzjonijiet ta' monitoraġġ u eh, mhux se jikkwalifikaw bħala eh, kontraparti eligibli għaliex ma kellhomx kapital. Il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid issa u koll qed torbot ma' din tħaddi monetarju u għalhekk l-sibi dejjem u għall-est illi jaħdem ma' dawk il-banek li kunu għaddejjin eh, minn solvenza u jżomm il-likwidità għaddejja. Kien hemm il-mistoqsija fuq id-daqs ta' dawn il-fondi. Naħseb jiena nista' eh, anka rresa mistoqsija fuq il- fissam dawk in-nies illi qegħdin jiddepozitaw u eh, jitfaw l-flus tagħhom għaliex ħafna minn ħin aħna niddiskutu kif nistgħu nsalvaw il-banek u ninsew li dawn it-tip ta' nies. u xi minn dawn il-flejes qed jħorġu minn din iż-żona euro, ġifiri mhux qed jiġu depożitati hemmhekk. Aħna ser nevitaw il-grants tal-banek minn uh, banek li qed dem likwidita. Imma, fuq livell ġenerali, Ma naħsibx li dan huwa l-każ id-depożitaturi ma telfux il-flejes minħabba il-falliment ta' banek fil-żona euro. Sissa le, però l-problema hi li aħna għadna tinsolvu problemi li supposta minna sentejn indu. Naħseb aħjar illi kikun ħarsu l-qoddim. Mela, hemm ħafna konverzazzjoni għaddejja u ġew għandna żewġ mistoqsijiet u forsi nistaw nħafu daqxej jekk nżommu daqxej kwieti għalek jekk joġobkom membri illi għat titkellmu hawnhekk ġewwa l-kamra eh, żommu daqxej l-kwiet ħalli ma fiskrux il-proċedura. Mela, Sinjora Endveld u Sur Diego. Sofi, nista' nżomm fil-qosor ħafna jina ser nerġa' ressaq l-istess mistoqsija li jina ressaqt fid-dialogu monetarju u inti qed li tista' tweġibni biss meta tkun qed titkellem fuq li SRB u għalhekk il-mistoqsija hija kif ser navalwaw il kustjoni ta' djun eh, fl-Olanda u l-mistoqsija tiegħi hija l-oħra jekk intix qed tingħata informazzjoni li tista' serraħ fuqha u li hija kompleta fir-rigward tal- Eh, liabilities eh, fil-fondi tal-pensjonijiet anka eh, jekk dawn għandhomx impatt sistematiku anka lil mill-Ewropa. Grazzi ħafna jekk joġobkom waqfu il-konverzazzjonijiet tgħid il-President. Aħna mhux se nkomplu bil-proċedura sakemm ikun hawn il-kwiet fil-Kamra. Jekk joġobkom waqfu l-konverzazzjonijiet bejnietkom. Ser nibda najat l-ismijiet jekk ser tibqgħu tpaċċu. Sur Diogo. Grazzi ħafna. Xarjen. Grazzi ħafna illi s-sur Drag qiegħed ma' hawnhekk. Għandi żewġ mistaqsijiet l-ewwel net il-rikapitalizzazzjoni tal-banek mill-ewwel ta' Lulju ser ikun hemm li jessem jidħol fis-seħħ u dejjem hemm pożizzjonijiet differenti fuq il-possibilità li l-banek ikunu jistgħu jerġgħu jagħmlu dan ir-rekapitalizzazzjoni u jimplementawha. Jista' jkun ukoll li jkun hemm sitwazzjonijiet ta' urġenza u għalhekk il-flej se jintużaw għal din ir-rekapitalizzazzjoni f'dak il-każ fuq ir-riski sistematiċi. Hemm xi mekkaniżmi li qed jiġi ppjanat sabiex nevitaw illi eh, dawk illi jkunu depożitaw il-flus fil-banek eh, jispiċċaw eh, jiġru lej il-banek sabiex jiġbdu lura l-flus il-flejs tagħhom. Allora kif se nipproteġu din is-sitwazzjoni? Fir-rigward tal-mistoqsija il- uh, Bank Ċentrali tal-Olanda ħareġ twissija fuq dan il-punt li qed juru li huma mħasbin ħafna dwar dan u għalhekk issa ser naraw ser ikunu l-passi li jipproponu u niddiskutuhom fih dan li SRB żgur fil-laqgħa plenarja li jmiss f'Ġunju. Forsi anke aktar kmini miegħek eh, fil-Komitat Permanenti. U għalhekk l-azzjoni qiegħda tittieħed. Fuq it-tieni mistoqsija. Naħseb illi hija mistoqsija li ħafna minna għandna f'moħħna. Wara l-esperjenza ma' bli SF kif se naċċertaw li hemm flus disponibbli jekk ħadd ma jista' jagħmel użu minn dawn il-flus, daqs li kieku m'għandniex. U għalhekk il-raġuni hija minħabba l-esperjenza negattiva tal-passat. Jiena daqs iktar ottimist fil-rigward ta' kif li RSM ser ikun qed jintuża. In-nies qegħdin jaħdmu sabiex isibu mezzi sabiex li jassem kun jista' jerġa' jintuża għal rikapitalizzazzjoni. Il-kwistjoni mhix l-użu tal-flus imma jekk dan jistax isir mod dirett mingħajr ma ngħaddu mill-governanza, mingħajr ma ngħaddu minn mekkaniżmu tal-gvern għalix jekk dan huwa possibbli iva li jassem kun jista' jintuża għal rikapitalizzazzjoni. Dawn huma kwistjonijiet li qed naħsbu fuqhom u żgur ma nistgħu ma rridux nerġgħu ngħaddu mill-esperjenza. U dan it-trattat eh, jekk jiġi revedut ser jkun jista' jintuża aħjar. Fuq l-aħħar mistoqsija fuq il-dawk li ifadlu Inti għedt li dawn in nies qegħdin jiġbdu l fl flejes tagħhom. Aħna għanna biza minn dan il-pjan, aħna nistaw ngħidu illi għanna pjan sabiex nindirizzaw dan il-punt fil-gwart ta' banek li huma solvent. Bat kien hemm mistoqsija wkoll fuq il-mortgages. dan kien marbut mal-fondi ta' pensjonijiet. Jekk inti għandek eh, għandek l-informazzjoni Eh, fil-gwar tal-liabilities tal-pensjonijiet u anka fil-gwar ta' banek li li mhumiex fl-Ewropa. Dawn il-pjanijiet mhumiex biss żona euro, iktar ċentralizzazzjoni iktar supervizjoni hija meħtieġa. Jiena kon qed nagħmel referenza għal banek eh, l eurozone ta' zona euro. Jekk aħna nitkellmu fuq banek li mhumiex Fiż-żona ewra ma li huma membri tal-Unjoni Ewropea aħna nġibu din it-tip ta' informazzjoni. Banek li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jgħaddu xi informazzjoni permezz tal-kollaborazzjoni anka ma' supervizjoni l-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali. Dan huwa daqsxejn li lin mill-ambitu u l-azzjoni tal-ISRB, però għandek ħafna skambju bejn il-koordinaturi nazzjonali. Aħna daqs iktar ambizzjużi fil-fatt. Nixtiequ li konna skambju ta' informazzjoni komplut, trasparenti, ċar u palma kontet najt fil-bidu fil-rigward ta' zona euro nistaw namlu ħafna iktar sabiex dan verament nilħuħ. Grazzi. And uh, thank you for, for dealing with a... Grazzi ħafna, Itali President, u grazie ħafna ta' diversi mistoqsijiet u issa ħanaddu għal-vot. Ħanti konftit minuti biex torganizzaw ruħkom. not report the semester. Yeah, I would like to know if, Um, colleagues, take it. Kollegi kjoġobkom sibu postkom sinamel mill-aħjar biex din il-votazzjoni nam namluwa kemm jista' jkun malajr blajnuna tagħkom. Nixtieq nitlob il dak li se jitilqu biex joqogħdu jilabalbu barra mill-sala diġà qegħdin 10 minuti E, tard u għanna ħafna voti u dimna se namel test tal-votazzjoni, tistaw tużaw il-kards. Il-test miftuħ. Jek tistaw tivvotaw kieġobkom. Okay, everybody. Sorry, I was said those that haven't found... Il-Presidenta, kjoġobkom dawk li għafsu il-buttuna jisu jġu jafsuwa għax mandiċ il-numru l-ħagġa votaw. Għandi 33, għed tkun aħjar. Membru parlamentari għet jgħajt illi ħajġibulu l-kard. 34 għad baqa erba minn nis li ma votawx. Iva, li lek zittek diġa. Mela nistaw nibdew, għanzi għafas 35. Li għetni proponi namli ta' t-prezenta u għali nieħdu l-votazzjoni b'mod manwali. Sakemm ma narax li hemm problema, għax naħseb il-kompromessi mandomx nix għalfejn u votaw għal-jom b'mod elettroniku, għallura biftejn ma'kom, nistaw nibdew bil-votazzjoni fuq ir rapport Trezka emenda 40 dawk favur. ir rapport Kretzka daw kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 41 kontrarju astenzjonijiet għaddiet Emenda 42 li hija kompatibbli dawk favur verifika. Verifika fuq 42. Jina xan il-vota, et issaqsi il-presidenta. Et nada il-votazzjoni, 17 favur, 22 kontra ma d Mela test oriġinali naħseb, jew le, le, le. Mela 43 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess A dawk favur għaddiet. Kompromess B anka dak għadda. Kompromess C din hija lingwistika allura ma ħiġ nivvotaw għalija, din emenda lingwistika. Mela, kompromess C għaddiet, Issa, l-emenda 53 dawk favur. All right, għaddiet. Emenda 54 dawk favur, għaddiet ukoll. Kompromess D. Favur dawk mela kontra l-astensjonijiet għaddiet. 57 għaddiet ukoll. 58 dawk favur, għaddiet ukoll. Mbagħad emenda bil-fomm mhux din qed tgħid. Fuq 59 dawk favur e, kontra għaddiet. Verifika verifika elettronika. Ah, jidher li kulħadd issa favur. Għaddiet. Mela mhux ħanivotaw fuq 59. Mela, emenda 60 dik għaddiet. Kompromiss E, dak favur. Għanna votazzjoni maqsuma mela l-ewwel parti tal-vot li se tmur it-tmiem ta' Financial Transaction Tax at Global Level, dak favur, kontra, għaddiet. Issa t-tini parti, dak favur, dak kontra u għaddiet ukoll. Issa, emenda 65. Dok favur kontra għaddit ukoll 66 dok favur dik maċċettajniex 67 dok favur verifika ivvutaw fuq 67 67 it-tenni president votazzjoni maluqa. 15 favur 24 kontra issa irridu nivvotaw fuq it-test oriġinali, iva, irridu nivvotaw fuq it-test kollu oriġinali. Dak favur kontra d-diet. Eh, emenda 68, dak favur kontra għaddiet. Kompromess F, dawk dan huwa votazzjoni maqsuma mela l-ewwel parti welcomes the ECB's longer term refinancing operations, etc. Dawk favur dak it-tieni parti considers the banks etc. dawk favur kontra anka dik għaddiet moċċar. Mela issa ngħaddu għal kompromess G. G. Dawk favur għaddiet. Mela, emend 74 dawk favur għaddiet ukoll 75 dawk favur verifika. Jien naħseb li għaddiet imma verifika. Anka na kontra tagħha. Iva di ma d-dirċ. Mela, 76 dawk favur. Adottajnija dik. Unbat 77 dawk favur. Adottajnija. Adottajnija 78 dik u kolla dejnija. 79 dawk favur, anka dik għaddejnija. anzi 79 ma dejniex. Issa t test oriġinali, paragrafu 18, u ukoll, issa 80 u 81 li huma identiċi. Dok favur, dok favur, għaddejnieħ, u bat nieħdu l-emenda 82, dak favur, anka dik għaddejnija. Il-kompromess H, All right, għaddejnieħ ukoll Issa 86 dawk favur għaddejnieh, kompromess I għad napprovaw ukoll, kompromess je, hawnhekk għandna żewġ partijiet, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dawk favur għaddejnija, un mbagħad t-tieni parti li hija only the above mentioned sentence dawk favur adottajnija wkoll kif qed narajjen għaxem zewġ gruppi kbar favur. Emenda 93. <clears throat> dak favur għaddottajnija, 94 dak favur għaddottajnija, 95 favur għaddajnija, 96 għaddottajnija, 97 għaddottata, 98 għaddottajnija, 99 99 verifika. E, votazzjoni magħluqa maċċettajniex. Melessa, issa għandna test oriġinali dawk favur approvat issa premessi nista' nieħdu grupp noħdu fi gruppi minn wieħed sa tminja block vote Ikolli nieħu l-emenda numru 100, dok favur. Liberali xħaj għamlu? Favur kontra mela ma naħseb ma d-dirċ. Le, ma d-dirċ, kulħadd kontra tagħha. Mela test oriġinali, dok favur. Orrajt, adottajnieh. Issa, il-premessi, wieħed sa tminja in blok, Dak favur kontra bilna. Unbat għanna test oriġinali 34-35 din ukoll naqblu maħħa. Unbat għanna l-emenda numru 9. l-emenda numru 9, Missur Gigold, verifika. Mela, anka di maċċettajniex. Issa, għan emenda bil-fom fuq numru 10 dawk favur għaddottajnija b'muċċar un batanna numru 11 dawk favur anka di għaddottajnija un batanna test oriġinali dawk favur orrajt għaddejnieħ numru 12 favur għaddottajnieħ 13 emenda bil-fom numru 13 irtirata. Allura se nivvotaw fuq it-test kollu kemm hu. It-13 oriġinali. Dok favur? Adottat. Numru 14 favur? Maċċettajnieħ. 15 dok favur? Adottajnieħ. Issa 16 dok favur, adottajnieħ 17 dawk favur, adottajnieħ 18 dawk favur, adottajt sa di taqa ma issa għanna t-soġnaj le, mill mela naddu għal numru 20 dak favur kontra għaddejn jieħ 21 dak favur adottat 22 adottat 23 dak favur jieħ 24 dak favur jieħ 25 dak favur jieħ 26 dak favur aċċettat mela l-lura 27 dawk favur adottat, 28 dawk favur, adottat. 29 dawk 29 b'emenda bil-fom. Adottat issa. 30 dawk favur, adottat. 31 dawk favur, adottat. 32 dawk favur, adottat. 33 dawk favur, adottat ukoll. je, dak favur, issa 33 adottat, il-test oriġinali taħt premessa L adottat ukoll, 34 adottajni ukoll, U mbatanna. għanna l-kompromess jaqa dawk favur hija adottajnieħ Mbagħad immorru għal 38 dawk favur nadottaw 39 dawk favur adottat. Mbagħad għandna l-opinjonijiet fuq waħda biss għandna nivvotu mill-Kumitat ITRE. Nista' nara forsi idejkom jekk intom favur. Verifika. adottajnija fil-faddi. Itre erba issa. Naħseb li kulħadd kontrarju 27 kontra 12 favur, mela, mela rridu nivvotaw għal numru 8 minn itre di adottata kif tistaw taraw fil-list għanna ta' kompromissi paragrafu 14 għanna votazzjoni maqsuma i-prezentata mill-itre illi hija l-ewwel parti sa naħseb essa dawk favur u t tini parti It-tieni parti di maċċettajniex. Mela, għan issa ħafna emendi minn itre għax għanna diversi tibdil, għan nibdew bi 15 dak favur di maċċetajniex 17 dawk favur di adottajnija 18 dawk favur adottajnija tajnija, issa, il kumitat Reġjonali u jemmen da wieħed favur. Din ta' ġeġġettata, minn da tnejn, Kumitat Reġjonali, din ma tiġġeddix, minn da tlieta per Kumitat Reġjonali. Din ta' adottata, verifikaw, minn da tlieta. Nalqu l-votazzjoni. Fil-fatt hija ma tiġix aċċettata. 23 kontra. Issa emenda erba baj l-istess kumitat dak favur. Din taddi emenda ħamsa, emenda seba bil-kumitat reġjonali, emenda seba. Din taddi emenda 11 mill-kumitat reġjonali dak favur li tatti emenda 13, kienet emenda verbali, dik ukoll tgħaddi emenda 14 mill-Kumitat Reġjonali li ma taddix, emenda 16, din ukoll ma taddix, emenda 17, din ukoll ma ġietx aċċettata. 17 favur. Tadi, emenda 18 emenda verbali dak favur din ukoll adottata. Issa l-vot finali nagħmlu dan elettroniku fuq it-test ek kif emendat. Il-votazzjoni miftuħa. Din tiġi adottata berba 34 favur 3 kontra. Nifraħ lek rapporter. Hey, next. Okay. So, we know our... Mela, issa, naddu għal għal rapport ta' Senjura Okuni Okuni ħana għandix l ħar verżjoni għattajt il-President Mata madwara, iva din hija l aħħar verżjoni. Lesti mela. Kompromess A dawk favur adottajna un bat naddu għal kompromess B dawk favur adottat ukoll, kompromess C dawk favur adottat, kompromess D dawk favur adottat. Issa, ħammur l-emenda 15 dawk favur Emenda 15, dawk favur. Adottajnija. Emenda 75, dawk favur. 75, dawk favur. Maċċettajnijiex. Kompromess E, dawk favur. Għaddejnieħ, mela emenda 82, dawk favur. Għad maċċettajnijiex imma verifika. 82. hija di ma ċettajniex e, e, favut ne 22 kontra. Sibtu li kienu viċin. Mela natu sa kompromess seffe, dawk favur, għaddejnija, sebaw design issa, dawk favur, sebaw design. Naħseb dik ma ċettajniex, imma rrit niċċekja. Naħseb l-istess maġġoranza, imma nixtieq inkun żgura. Mela verifika. Ok, tajjeb. 18 favur, 23 kontra. Le, mux l-istess. Mela, kompromess ġe, dawk favur, għaddiet, kompromess ħe, għaddiet u koll. Issa, mela, l-emenda 20. 20. ħan nerġaw lura l-kompromess ħe. Jien naħseb li ma namlu verifika ma jimpurtax. Votazzjoni miftuħa l luqa 31 favur disa' kontra u għacċalli adottata. Mela emend 20 dok favur adottata. 107 dok favur jiex. Un bat għanna 110 dok favur Mela, għanna 111 dawk favur, għadottanija, 112 dawk favur, għadottanija, 114 le, 115 dawk favur, iva d-tajnija. Issa, 10 minn juri dawk favur, għadottanija. Projected knob. Naħseb li issa ma ġietx aċċettata issa xinbidlu il- sinjali li dejn għanna bżon verifikaw. Signor President, jitkellem. Skużani, ma naħsibx li l-interpreti jistaw segwu għax qed naġdu żejjed. U qed nintilef jiena fost il-figuri. Naf li qed nippruvaw nifrankaw il-ħin, però sibt li għandna l kulħadd għandu l-votazzjoni, però anke l-koordinaturi qed jitfixklu għax qed naġlu żejjed. Iva tgħid il-President ħan nimxi mod iktar inqas maġġal. 17 favur, 23 kontra medi ma tgħaddix. Issa l-11 juri. Din ukoll ma tgħaddix, mbagħad kompromess i minn ju favur, jwadi tiġa adottata, issa mur għall-emenda 118 favur, din ma tadix, għax il-żewġ gruppi kbar ma qed jifuta kontrija, issa għandek kompromess je, favur. Iva, tgħid il-President, eh, biss 119 minu favur, din tgħaddi. Kompromess je minu favur, din ukoll tgħaddi. Tridu li naħdu vot? Adotat. Emenda 121 dak favur? din ukoll tiġi adottata qed niverifikaw. Nagħlqu l-votazzjoni. Tnejn minn issa għadu ma votawx, votaw qabel. Nagħlaq issa. 16 favur 23 kontra, mela ta' tgħaddix. Kompromess ke minu favur din tati issa emendi 123 di kol di kompromess L dan huwa dan jgħaddi imbagħad irridu marru għal 16 għal kumitat tal-xogħol minu favur din ukoll tagħti kompromess M. Dan ukoll ġiet adottata emenda wieħed 131 favur din ukoll tagħti kompromess N daw favur din ukoll tgħaddi, emenda 34 da favur tgħaddi, emenda nimxu issa l-emenda 135 dak favur. Le din ta' anzi għax aħna għadottajna 34 mela ma nix għalfejn votaw fuq 137 xi kwistjoni teknika, issa nimxu l-premessi emenda 35 da favur. Niverifikaw għadi. din infatti ma taddix. Għanna emenda mill opinjoni ta' xogħol, opinjoni wieħda, minn favur din tgħaddi. Emenda ta' ta' 36 favur, din ma taddix. Emenda wieħed mir relatur din ukoll tgħaddi. Emenda wieħed A 37 mis-surkluta li votaw fuq għazet bissik adottajna emenda sabbejn, nista. Jek. votaw fuq 37 ma taddix. Emenda 2 dak favur. Din tati. Emenda 39 dak favur. Din tati. Emenda 40 din favur. Din tati ukoll. Emenda 41. Favur. Din ma taddix. Emenda 45 favur di ma tadix emenda 47 dak favur di ma tadix emenda 48 dak favur li tati emenda wieħed er, wieħed ġuri dik favur li ma tadix emenda 4 dak favur tati emenda 49 dak anzi le ma dik ma nifutax fuq jew nifutaw eh, Tlieta empl minu favur. Nasab li għaddit ma niverifika. Nalqu l-votazzjoni. Din ma taddix għax ġo plesat. Emenda limes, um, favur taddi, emenda erba mill-Kumitat tal-Xogħol tal-Impjiegi fil favur li ma tgħaddix, emenda sitta dawk favur, tgħaddi emenda seba' dawk favur, tgħaddi emenda tmieni dawk favur, tgħaddi emenda disa' favur. Tgħaddi wkoll. Mela nieħdu l-aħħar votazzjoni fuq rapport kon kemm mod elettroniku, niftu l-votazzjoni. Fuq it-test l-ewwel niftu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. 35 favur erba kontra u żewġ astensjonijiet, issa nifutaw fuq 36 anzi, Mr. Klins. Issa fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva nivvotaw. Niftu l-votazzjoni, Nar votazzjoni. 37 favur, 4 kontra u żewġ astensjonijiet. Nifraħlek. Allora. Uh, we're going to take the vote now if you Nidu il-vot issa jekk tista' tidu postkom. L-ewwel emenda hija emenda 70 lok favur. Din tiġi adottata. Imbagħad għandna kompromess għadha favur din tgħaddi wkoll. Emenda 74 lok favur dawk ta' ġiet ta' 75 ħan fuq kien fuq 75 ħalli 66 fuq 75 għan blok. Iva, favur, mela taddi. Niverifkaw iżda Iva. Nista' wkoll nara kemm li 36 persuna biss votaw. Dejjem minn soħra qed idihom irdu votaw. Kitaw xin favur 17 kontra. Fifat taddi. Issa, kompromess beda k favur. Din taddi. Kompromess ċedok dok favur. Taddi. Kompromess D dak favur din tgħaddi. Emenda 97 dak favur tgħaddi. Emenda 98 dak favur tgħaddi. Kompromess E dak favur tgħaddi. Emenda F dak favur tgħaddi. Emenda 110 din fil-fatt ma taddix, pero nivverifika. 110, tistaw tivvuta. kif għaddi ma taddix, 13 favur b-27 kontra. Issa kompromess l el Rridu nivvotaw fuq 111 dok favur. dok kon dok favur. Il-liberali qed jivvotaw favur. Diġi fil-fisser ma tadix. Verifikaw iżda. fil-fatt ma tgħaddix bi 22 kontra. Sa kompromess ġe, dak favur, din tgħaddi, kompromess akka dak favur, din tgħaddi, emenda 31 dak favur, din ma tgħaddix emenda 31 dak favur, tgħaddi, emenda 132 favur, dak tgħaddi, emenda 133 dak favur, tgħaddi, emenda 17 din ma taddix, emenda 18, daw favur. Din ukoll ma taddix, emenda 19, daw favur. Din ukoll ma taddix, kompromess I, daw favur. Din taddi, emenda 138 daw favur, taddi emenda 21, niverifikaw fuq emenda 138. Le, kompromess I, niverifika kompromess I. Niftu l-votazzjoni. dan il-votazzjoni. 30 favur, forsi maret ma kienx riżultat qrib ta' xulxin. Emenda 138 da' favur, 21 da' favur, ma taddix, emenda 22 da' favur, din taddi, kompromess IA din taddi, Issa emenda 24 da' favur, da' taddi, emenda 25 relatur taddi, emenda Le, kontra. Mela ma taddix. Ħamsa uxrin ti kontrija, mela ma taddix. Amenda 26. Tinu kol ma taddix. Kompromess IB dawk favur, din taddi, kompromess J dawk favur, taddi, emenda 28 dawk favur, tgħaddi emenda 29 dawk favur, tgħaddi emenda 30 dawk tgħaddi din identika l-146 dawk favur għal 30, din tgħaddi kompromess jeqa. Niverifika ma' grupp wieħed biss li tivvota kontra. Ejja, 31 niverifika fuqha. 23 favur setax kontra. Allora taddi. Kompromessi A, nivvotaw fuqa, taddi, issa l-premessi. 36 favur, taddi 35 favur, taddi 37 favur, taddi juri wieħed, jew favur, taddi 38 favur, taddi 39 taddi Gruppu jgħed bis kontra. Ejn eh, verifikaw. Nasib l-istess maġġoranza. Wieħed 21 favur, 20 kontra. Mela ma taddix, għax 21 mela 21 ma taddix, anzi għax Sur Clint vota kontra sa. Sur Clint għandek karta l-votazzjoni? Ma tadix allura. 39 dak favur. Naraw ftit iva dik tiġi adottata. 40 favur. Trid niverifika fuq 39? Iva niverifika. Votazzjoni magħluqa. Li ma tgħaddix. 21 21. Emenda 40 favur. Irridu nasab irridu niverifikaw kollha. Niverifikaw għal 40. Taddi, 25 favur, 15 kontra, emenda 41 dok favur. Din taddi, emenda 41 dok favur. Li taddi kol emenda 44 dok favur. Nara votazzjoni. Mela 20 Mela di ma taddix. Issa, 45 favur. Din tati. Emenda wieħed. Dak favur. Mela kompromess ke dak favur. Taddi. Emenda 51 dawk favur, din ta' ġeddotat, emenda 53 dawk favur, din ma taddix. Kompromess L, dawk favur, taddi, emenda 59, din taddi, iżda ħan verifika. Fuq 59 votaw. Xmuxċar. ċar. Għal votazzjoni fil-fatt għaddi bi 22 vot favur. Emenda 60 favur. Din ma tgħaddix, emenda 61 dak favur. Din tgħaddi, kompromess M dak favur. Din tgħaddi, emenda 64 dak favur. Din ma tgħaddix, emenda 5 dak favur. Tgħaddi emenda 6 dak favur. Se numru u din li s-sespa pal 65 għar tiġi adottata għalek naddu għal 7 u 67 li huma l-istess eh, dawk favur din taddi, emenda 68 dawk favur taddi emenda 8 dawk favur taddi emenda 9 dawk favur taddi emenda 10 dawk favur taddi emenda li verifika u emenda 10. nagħlqu l-votazzjoni. 21 favur, 18 kontra. 17 kontra, għal fatti tgħaddi. Imbagħad eh, emenda 69 dak favur, iva dik tgħaddi, issa nieħdu l-voti finali b'mod elettroniku, mela. L-ewwel bħala test bħala mandat. 36 favur, 3 kontra 4 sanzjonijiet, u sanħdu il-votazzjoni fuq ir rezoluzzjoni leġislativa b'mod elettroniku. Titkellem, le, għedni, għanna nivutaw, ma t-natu l-kelma. Nalqu l-votazzjoni, jek ma rridux jivvutaw mela mhux problema tiegħi. 34 favur, 2 kontra 3 astenzjonijiet. Mela, ir-rapport jgħaddi. Issa, il-kellim jgħid nix unsaqsu għal-mandat, jiena u Sofi sabiex ikun nistgħu nibdew il-negozjati mal-konsil li mhix ħaġa kontroversjali, però ehm, aħna nixtiequ illi din il-kwistjoni lestu għakem jistajku malajr. Naħel suwa. Confirmed by you, Mrs. O'Connie, just before we... Nisċi nara, Signor Connie, tu konferma dan? Iva, jina fil-fat naqbel ma kellim ta' qabri Filip Lambert. Aħna nixtieq li jkollna mandat sabiex innegozjaw flimkien mal konsil fuq ir-rapport preċedenti eh, fuq l-European Venture Capital Fund nasib li kulħadd jista' jkonferma dan, mela nistgħu konfermaw li id-negozjati jistgħu jibdew u tim ħaj inkludi il-relatur, il-shadow reporters. Kif ukoll il-president. Nistabilux data għal trialogu li huwa l-ewwel ta' Ġunju, li huwa l-erba ta' Ġunju, anzi, u trialogu stabilit. Hmm? shall we move on to the next vote, which is... Naddu għal-votazzjoni li jmiss, rapport eh, tas Sur Kluta fuq l-aċċess għas servizzi bankarji bażiċi, kompromess għada ma favur, kanna qbil, mela, emenda 73, dawk li ma favur, kontra, ma taddix. Mela, dawk li nadottaw il-test oriġinali, kompromess B favur, adottat, kompromess C dak li ma favur, dan adottat ukoll. Emenda 82 dak li ma favur, adattata, kompromess D dak li ma favur, adottat, kompromess E favur, adottat, kompromess F dak li ma favur, adottat, kompromess G dawk li ma favur adottat kompromess H dawk li ma favur adottat kompromess J dawk li ma favur adottat kompromess I i favur adottat kompromess K favur adottat kompromess L favur adottat kompromess M favur adottat kompromess N, dak li ma favur adottat, kompromess O, favur adottat, kompromess P, favur adottat, kompromess Q, favur adottat, kompromess R, dak li ma favur adottat, kompromess S, dak li favur adottat, kompromess T, dak li favur adottat, kompromess U, favur adottat, kompromess V dawk li huma favur adottat, kompromess W dawk li huma favur adottat, kom... <laughs> dal-waqt ispiċawna l-ittra tal-alfabet, tgħid il-President. Mbagħad hemm l-emenda wieħed disa' ħamsa favur adottat, kompromess X dawk li huma favur adottat emenda mittej dak li ma favur ma taddix favur kompromess Y favur adottat kompromess Z favur adottat kompromess AA adottat kompromess AB adottat kompromess AC adottat emenda 92 dak li ma favur ma taddix test oriġinali adottat kompromess AD adottat kompromess AE adottat Naddu għat-test oriġinali, kwotazzjoni 10, adottat, surklutet, sur emenda tiegħu adottat, AF, adottat, kompromess AG, adottat, kompromess H, adottat, emenda 14, Amen, adottata kompromess AI, adottata kompromess 18 u 19 li huma l-istess eh, sabiex jitneħħew favur adottata. Emenda 20, dak li ma favur, adottata, AG, favur, kompromess AK, adottat, emenda 26, dak li ma favur,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 Emenda AL favur adottat. Emenda AM dak li huma favur. AN favur. AO favur. AP adottata. AR favur adottata. Mela, emenda 55 ma taddix. nadottaw il-test oriġinali u rakkomandazzjoni AM. Mela AF dawk li favur adottata, emenda 60 dawk li ma favur, 61 favur adottata, 62 favur adottati, adottata, vot elettroniku fuq it-test kif emendat votazzjoni miftuħa. Yeah, okay. Are we just closing? Uh, the vote is closed.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 So now we're going to take Mr. Lacuna's report, or is it a... Mela, l-opinjoni ta' Sur Lacunas fuq l-20 eh, preokkupazzjoni ewlenija ta' ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar il-funzjonament ta' suq uniku. Mela, kompromess għad dawk li huma favur eh, adottat. Emenda tlieta dawk li huma favur adottata. Emenda ħamsa favur ma tgħaddix. Ħan verifika mod elettroniku għaliex għandna nies ħirġin eh, kamra għamilna ħamsa. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 22 kontra. Emenda 4 adottata, emenda 6 favur adottata, emenda 7 favur. Mela, split vote l-ewwel parti fuq il-qatu l-faqar ma taddix, it-tieni parti tisħaq fuq is-solidarjetà u demokrazija ma taddix. Emenda 8, dawk li huma favur, adottata. Kompromess B, dawk li huma favur, adottata. Emenda 12, dawk li huma favur, vot maqsum għal darba oħra. Split vote fuq il-likel eh, bażiku ma taddix, it-tieni parti, tillet sentenza dak li ma favur, taddi b'mod ċar. 13. Ma taddix. Kompromess ċed, dak li ma favur, dotata. Paragrafu 4, test oriġinali, jan jaddi. Emenda 16 dak li ma favur, adottata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 adottata 24 favur adottata 25 favur adottata 26 favur adottata 27 adottata naħseb ħan verifika mod elettroniku mela fuq 26 fuq 27 tajt il-President 27 the vote is open on 27 elettroniku fuq 27 Um, it is adopted, in fact. It's 21 to 19. Okay. Um, so minority in 28, those in favor? Mela, votazzjoni 28 dak li favur, adottata, 29 dak li ma favur, adottata, 30 dak li ma favur, adottata, 31. Emenda orali dak li ma favur, adottata, 32, favur, adottata, 33, favur, emenda orali, adottata, Votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni ftuħa. And the vote is closed. So 35 against. Votazzjoni maluqa, 35 favur, 34 favur, 3 kontra u 2 astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Okay. Last vote. Okay. Yeah. Okay. So now we're going to take the vote on the report by Mr. Lambert on the proposal for a regulation. Votazzjoni fuq il-rapport tas Sur Lambert fuq l-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropea tħassir ta' deċiżjoni 1364 tal-2006. Mela l-ewwel emenda minna tar-rapporter dawk li huma favur adottata 45. Adottata. 46 favur adottata 47 adottata kompromess A vot maqsum tlet split votes l-ewwel parti where appropriate energy infrastructure categories dawk li ma favur ma taddix it-tieni parti il-proġetti li jinvolvu mill-inqas stat membru għet li għet jesperjenza dawn it-teddit eh, ħabba diffikultajiet serji għan verifika mod elettroniku ma nasab li adottata. Yeah, that is adopted by 22 to 17. Uh, we have Mela adottata 22 favur. Issa għanna t-tilet part ġivil komplement dak li huma favur adottata. Għan mnadu mm, għal eh, emenda 59 dak li huma favur. Adottata 60 favur adottata. 60 eh, favur adottata.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 Għan verifikaw nasab li maddiċ li, President. Yes, it's rejected by 21 votes to 17. Ekku, ma taddix, 21 vot kontra, mela. 68 dak li ma favur ma taddix. Eh, eh, jidher li kulħadd kontra, anzi. Imma għan verifikaw 68. Ah, it's a difference. 19, 18, so it's adopted or not? Setax il-vot, favur 18 kontra, għasansanja wahda mela adottata. 12 dak li ma favur, adottata. 13 dak li ma favur, adottata. 69 dak li ma favur, ma taddix. 14 dak li ma favur, adottata. 15 dak li ma favur. 15 jekk joġobkom la idejkom għanara l-vot adottata 70 favur għan nivverifikaw. Yeah, it's 21 to 17, so it is adopted. Iva, għaxri favur, 17 kontra mela taddi. 16 favur, adottata 70 favur, ma taddix.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 73 dak li ma favur. 73 tgħid il-President. Mela di ma taddix, 74 favur ma taddix. 75 favur ma taddix. 19 dak li ma favur taddi. 76 dak li ma favur taddi. 77 dak li ma favur taddi. Kompromess B. Dawk huma favur adottata. Emenda 82 dawk huma favur ma taddix. 83 dawk huma favur. 83 ma taddix. Emenda 20 dawk huma favur. 20 tajt il-President adottata, 84 dak huma favur, ma taddix ma niverifika li xem daqxej ta' id juru direzzjoni differenti. 84. It's rejected by just 19. Uh, then 21 by the rapporteur. Ma taddix, mela, 21 minna ta' rapporter dak li ma favur. Nasab l-ista situazzjoni għal darboħra, nerġu verifika. Mela, 21 votazzjoni miftuħa.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 88 dak li ma favur, ma taddix, 89 dak li ma favur, ma taddix. Design dak li ma favur, ma taddix. Barta design dak li ma favur. Mela, Wieħed u design l-ewwel qed inkun nassar tagħmlu adattata. Mela tnejn u design, inta ma tistaqsuni sabiex nivvotaw għan blokk li ma naħsibx, mela 92 hekk ma favur, adottata 93 favur, adottata wkoll 24 hekk ma favur, adottata 25 favur, adottata 26 favur, adottata. 94 dak li ma favur, ma taddix, 95 dak li ma favur, għan verifika fuq 95 ma naħseb li adottata.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 tgħaddi wkoll. 27 dak li ma favur ma tgħaddix ħanem verifika fuq is-27 The vote's closed. It's 18 in favor. Votazzjoni magħluqa 18 favur, 20 kontra ma taddix, mela 28 dak li ma favur ukoll ma tgħaddix, 102 dak li ma favur ma taddix. 29 u retirati, 31 taddi 32 dak ma favur ma taddix, 33 il-premessi mela 33 dak ma favur naħseb li għaddiet tgħid il-President ħalli verifika mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Uh, it's adopted by 25 to 13. Mela ta' diħan soċin favor, 13 kontra, 34, dak ma favor. Taddi. 35 favor? Għane verifika. Niverika 35 jek joġobkom votazzjoni miftuħa. Yeah. 21 and 21 favur, 17 kontra u għalhekk tgħaddi. 37 dak li ma favur, ma tgħaddix, 36 dak li ma favur, ma tgħaddix, 38 dak li ma favur, tgħaddi. 39 dak li ma favur tgħaddi, 40 favur, ma tgħaddix, 41 dak li ma favur għaddi d 42 d 43 d 44 D. vot finali fuq it-test kif eh, emendat mod elettroniku sur eh, Human. Sunjora President qabel eh, ma nieħdu l-aħħar votazzjoni llum jien nemmen illi naħseb mhux biss fismi imma anka fisem oħrajn xtaqt eh, nirringrazzjak tal-mod effettiv li inti eh, mexxej din is-seduta ta' votazzjoni. Skużawni jekk forsi għadġilt ħafna imma xtaqt illi inlestu ftit wara l-11 wek irnexxili nagħmel mela l-aħħar votazzjoni fuq il rapport sħiħ, votazzjoni miftuħa. Riżultat 36 eh, favur, ħadd ma vota kontra żewġ astensjonijiet. Mela, votazzjoni miftuħa fuq il-riżoluzzjoni eh, leġislattiva. And two to vote, I close the vote. Votazzjoni magħluqa 34 favur, ħadd kontra żewġ astensjonijiet nifirħu l-sur Lambert. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom u skużawni jekk forsi għadġil xi daqsxejn iż-żejjed. Imma irna xinna. Okay, well that's some clear. We, I'm gonna. Because I was. Right, the... Uh, <coughs> Il-presidenza, mela, issa għanna l-punt li jmiss 18 li hija s-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabli għal pagamenti ta' imax u ta' royalties li jsiru minn kumpaniji assoċjati ta' stati membri differenti. Għanna riformulazzjoni hawnhekk allura. Naħseb is-sinjura Pelz tista'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 d'intérêt et de redevance. Is-sistema tal f'dawn ta' ta' sistem tiġenera situazzjonijiet ta' oppożizzjonijiet doppji li jkun allura tajjeb li nikkorreġu l-Kummissjoni imma qed tagħmel kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva ta' organizzazzjoni eliġibbli fejn l-interess ikun imponut fejn l-interess ikun qed jitħallas. Dan l-approċċ huwa tajjeb u għadak tajb u jidu nassiguraw illi t-test tal-Komissjoni ma jagħtix lok għal għal frodi ta' taxxa. Allura hawnhekk miexin lejn id-direzzjoni tajba hemm meħtieġa li jkollna level playing field dak li xjaqsam ma ta' taxxa doppja ma tajjeb illi noħol u illi ma noħol u xanzi non situazzjoni ta' non taxxa doppja illi twassal l eżenzjoni zejda. Allura għanna ta' emenda, għat ta' emendi li għannatu nispera li konna eh, okkazjoni biex naħdmu b'mod intelligenti kif ma' rapporter ma' xedur rapporter. Grazie. Uh, grazie, Mr. Nkong. Um, skużani li ma tajtik xel ċans fil-bidu. Uh, naddi jissa għal Sven, naħat għal Greens. Sven. Yeah, thank you very much. Uh, first of all, I uh, have... L-ewel net nixtieq ngħid li dan ifakkarni Fid-direttiva Mother Daughter kellna l-istess nies bebet u ieħor, ovvjament jiena nilqakom fil-klab tagħna aħna diġà ħaddimna fuq kwistjonijiet simili mal-istess nies. Naħseb li hija sfortuna li m'għandniex setat sħaħ tal-kodeċizjoni xkiku ċerta affarijiet kiku setaw nbidlu. Laħar darba kellna maġġoranza qawwija fil-parlament u iżda il-Kunsil ma kienx ħarqan li jihu abbord dak kollu li d-deċidejna fuqu. Ovvjament aħna nieħdu gost il-kwistjoni titħat in konsiderazzjoni, naqblu ma' direzzjoni tal-letuħu l-Kommissjoni u naħsbu li r-rapport tar relatur kol miexie fi direzzjoni tajba. Iżda aħna naħsbu illi għanna bżon inżomu l-konsistenza bejn il-deċizjoni differenti li għanna kif ħadna l-ewwel net naħna naħsbu illi jkun utli li kieku nżidu klawzula dwar il-mismatch illi aħna diġa sejja għamilna sejħa lija fir rizoluzzjoni ta' April u dan dwar l-evażjoni tat-taxxa u naħseb illi din tista' tiġi inkluża fir-rapport b'mod utli. Naħseb ukoll illi għana bżonn inżommu konsistenza fil-votazzjoni tagħna dwar id-direttiva mother-daughter u naħseb li għalhekk għandna bżonn inkludu rata ta' tassazzjoni minima illi hija meħtieġa minħabba illi nistgħu naraw bħalissa illi fil-Kunsill dibattitu li ġasseħ l-ek stat membri, stati membri li japplikaw dik li ekkem seħa patent box sabiex jinkoraġixxu l-amministrazzjoni ta' ċerta drittijiet sabiex ikun hemm reġims ta' tassazzjoni li tkun baxxa u bekk nkunet qed nimminaw il-konsistenza tal- reġimi differenti ta' tassazzjoni fil pajjiżi differenti. Is-soltu dejjem ikun dejjem dejjem ikunu l-istess pajjiżi li joħolqu l-istess problemi l-Olanda, l-Belġu, l-Lussemburgu, ir-Renju Unit u l-Irlanda. Eh, sfortunatament dejjem ikun dejjem ikunu l-istess nies, jekk irridu jkollna li rridu li jkollna munita munita eh, komuni irrid li jkollna l-istess regoli għal kulħadd. Irridu nifqu nagħmlu l-politika ekonomija ekonomika u fiskali billi noħolqu diffikultajiet sabiex noħolqu regolamentazzjoni fil-pajjiżi ġirien. Aħna irrid ikun għandna differenzi fit-taxxi iżda naħseb li l-Parlament għandu jkomplu fid-deċiżjoni tajba li qed jieħu u aħna fil-fatt nappoġġaw ir-relatur fid-direzzjoni li qed jieħu u fil-fatt nixtieq sempliċement inżidu xi emendi sabiex nappoġġaw sabiex nkomplu il-konsistenza fil-pożizzjoni tal-Parlament. Naħseb li jridu jkunu realistiċi il-proposti tagħna ħaj għajmu xi diffikultajiet forsi fil-Kunsill għax irridu nilħu unamilita Iżda issa il-ridu illi nilħu eh, kooperazzjoni rridu ntejbu u nsaħħu l-kooperazzjoni għaliex naħseb jina anke rridu nistennew sal ta' tad-dinja sabiex jittieħdu ċerta eh, miżuri kontra l evazjoni ta' taxxa. U din li sitwazzjoni ma nistgħux naċċettawha, ma nistgħux nispjegaw di sitwazzjoni l-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi Sven. Eh, minix nara l-speaker minnaħat tal-ICR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 L-inżvel nixtieq ngħidu li jiena qed tipprova nalinja dan ir-rapport mal-pożizzjoni tagħna li kellna qabel fuq is-CCCTB u rapporti preċedenti nisperaw illi ikollna maġġoranza tajba kemm fil-kumitat u kemm fil-plenarja. Grazzi. Um, deadline għall-emendi hija 7 ta' Ġunju fl-ofsinar. Il-konsiderazzjoni għall-amendi hija fil-25 ta' ġunju, il-vot fil-Kumitat Ikon jittieħed fil 9 ta' Lulju fil-waqt li f'Settembru tkun eh, miġjuba eh, fil-plenarja. L-aħħar punt huwa jekk hemm other business jidher li m'hemmx, f'dak każ